Nistaw naddu għalek għal-ħidma tagħna tal-lum l-agenda kif infassla fil-konferenza tal-Presidenzi fil-21 ta' Mejju fil-konferenza tal-Presidenzi din l-agenda tqasmet ilkom. Skont artiklu 149 marċivejġ tal-biet għal modifika għall-agenda tal-lum u għal din ir-raġuni nistaw najdu illi l-agenda baqat ma nbidlitx. Mela, l-agenda hija issa finalizzata. Fi ftit eh, minuti se jkollna seduta solenni. Jekk joġbok, onorevoli, nadilek il-mikrofonu. Aziz President, kollegi, nixtieq nixbitlek l-attenzjoni għal fatt li waqt li qed nitkellmu għawnek fuq in-naħa ta' xellok tiegħi hawn siġu vojt wieħed mill-mexxejja tal-gruppi politiċi fi Franza, eh, l-Onorevoli Marine Le Pen, u jien naħseb li i miex prezenti mux minħabba problemi fl aeroport ta', Brus ta, ta Brussel imma għaliex marret f'Mosca. Skont il-medja qed iżżur l-Mosca biex tirċivi app poċ minn naħa tar Russja. U dan mhux qed tagħmlu biss ħabba flus, dan qed tagħmlu minħabba istruzzjonijiet li qed tirċievi u hemm ċans li nisimgħu dwarhom aktar il qoddim Nixtieq nappella l awtoritajiet ta' Franza biex jinvestigaw dan il-tip ta' kampanja dubjuża u nitlobkom biex tappoġġawni. Il-President jiena ma lix illi dan huwa punt li għandu x'jaqsam mal-aġenda tal-lum. Chair. Jiena nishtiq, nishbet l-attenzjoni tal-kollega illi Marine Le Pen hija Parigi. jekk hu jixtieq jinforma ruħu dwar ir-relazzjonijiet tagħna ma' Duma u nistgħu nitkellmu bħalma nagħmlu kull sena mal-President Larixkin. M'għandu xejn xaqsam mal-finanzjament kif qed inti dik għandna x'taqsam dik iżjara mal-politika. Aħna din insegwu dam il-viċin anke jiena personalment. Issa tista' tajtini 20 sena li nipprova nibni relazzjoni mar-Russja. Aziz kollega, iqaf hawn, tajġ dak li trid, fittex l-informazzjoni tiegħek tajjeb, Iprova għamel eh, xolok ta' deputat professjonali onest. Grazzi. Pronea l-ordine del giorno c'è. Mela, issa, għanna tal-boħra għal-mikrofonu. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, jiena u koll nishti nżit il-vuċi tiegħi u nitlob il-konferenza tal-Presidenti biex jikonsidraw li hemm konflitt ta' interess kwalunkwe membru politiku f'din l-awla meta ikunu qegħdin jiksbu self minn pajjiżi oħra. Dan huwa l-każ tal-Fond Nazzjonal ta' Franza u nixtieq li dan il-punt iħduh bis-serjetà. Grazzi. Onorevole Bossinaro, non è un punto all'ordine. Dan għal darboħra mhuwiex punt fuq l-aġenda. Jekk dan tridu tress uħ titqirid isir fil-laqalimis tal-President tal-Grupp. No, scusate, no, sta per iniziare, sta per... Mela, issa ser natu bidu li seduta solenni dan is-suġġett mhuwiex fuq l-aġenda tal-lum, xi ħadd tkellem, xi ħadd ieħor wieġeb, issa rridu ngħaddu għas-seduta solenni u nisimgħu il mistiden tagħna istur Ban Ki-moon. Mela, nifu għal-minuta sabiex is-sur Bankimun u l-President Schulz jidħlu fl-awla. Nista' spendi is-sessjoni għal-issa.

Sehr geehrter Generalsekretär der Vereinten Nationen. Aziz Segretarju Ġenerali ta' Ġus Mauda, huwa pjaċir kbir għalina id nistgħu nagħtuk merħba u nirqgħu fostna għal darbohra hekk fil-Parlament Ewropew. Surban, jiena nixtieq illi natik uh,